kollegi illi saqsow biex jitkellmu u nibda bis-Sinjura Nina Gill għal minuta jekk joġbok. Nu domnu. Mela, mxaw edha e sur jiri popspiksil għal minuta. Grazzi ħafna, President. Nishtiq Iva spiega għalix votajt fuq ir riżoluzzjoni fuq l-Istat Islamiku. Ma kienieċ votazzjoni roll call u nixtieq ċittadini tal-Unjoni Ewropea u minn vota fil-Pubblika Ċeka li jkunu jafu ja kont favur ir riżoluzzjoni kontra l-Istat Islamiku għax huwa għamla perikoluża ħafna ma rridx l organizzazzjoni jew stat imma grupp ta' nies illi qed jikkommettu reati kontra l-umanità u dinja entita li hemm bżonn kontrija u nappoġġaw l-alleati li qed kontrija. Bil-fors hemm bżonn insaħħu l-kooperazzjoni eh, fost il-forzi alleati u hemm bżonn niżguraw illi nivvalutaw jekk forsi hemm bżonn nistendu l-preżenza tagħna fil-żona fil-ġida kontra l-Istat Islamiku jekk le wisq nibsa illi eh, il-għadin naraw forsi l intinfirex xikta l-Stat Islamiku għal posti toħra. Is-sur Kasi u muxaw għallura sur Polka. Għasem xtjel rovniex tri viħadġit e, toġi sim lasu. Grazie sur President, jinu kol nishtiq najt li votajt kontra l-Istat Islamiku ġbri jena kont favur il-rizoluzzjoni, jena ma naħsibx li kienem xie MPs fil-kamra li eh, ma kienu xaj votaw favur il-rizoluzzjoni. Iżda, fl-ispiegazzjoni tijaj, nishtiq najt li hemm bżonn li l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u alleati oħra jinvolvu ruhom Eh, falleanza komuni, fazzjoni komuni kontra l-Istat Islamiku idealment bil-mandat minant il-Kunsil ta' Sigurtà. U jena kontent li inatajt din l-opportunità sabiex nenfasizza dan il-bżon. Ovvjament aħna nistaw li kundannaw l-Istat Islamiku eh, il-ħin kollu imma sakemm l-Istati Membri u l-Alleati tagħhom madwar id-dinja jsibu biżejjed Eh, rizoluzzjoni riżoluzzjoni sabiex jinvolvu ruħom f'din il-kwistjoni jiena ma naħsibx li ħaneħilsu minn dan l-Istat Islamiku, għal ċertament mhux fi żmien dal-waqt. L-Onorevoli Jar għan minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Jien ukoll eh, votajt favur ir-riżoluzzjoni. Mhux naqbel ma kollox li tajt il riżoluzzjoni Iżda, mod partikolari kien hemm paragrafu dissa ta' riżoluzzjoni li oġobni. Għaliex jitkellem dwar il-kawżi u li il-gvern tal-Iraq rrit eh, ikun rappresentant sabiex il-gruppi politiċi u l-gruppi etniċi kollha fis-soċjetà ikunu rappresentati fl-amministrazzjoni u fil-gvern. U jiena qed neħu nara li l-paragrafu disa fil fadġi ġi inkluż fir-riżoluzzjoni. Dan għaliex nemmen li din kienet il-kawża għal ħafna nies li Eh, marru lejn radikalizzazzjoni u nemmen li ir-riżoluzzjoni għalhekk hija waħda ibbilanċata. U jiena qed nittama issa li dawn jidħlu fis-seħħ. Grazzi ħafna. Issa il-kelima li jmiss eh, eh, Sir Njurjar mhux u mela l-Onorevoli Kelly. Għal-minuta. Lodwa tajba. L-ewwel nett naħseb li ħasra li ma kellniex eh, votazzjoni roll call għal din l-aħħar votazzjoni sabiex tkun fuq ir-rekord il maġġoranza vasta tal-membri f'din l-awla jikkundannaw mingħajr l-ebda riserva l-attivitajiet tal-IS wieħed mill-iktar movimenti jekk nistgħu nsejħulek eh, brutali li attrat id-dinja speċjalment fil-era moderna fejn għandek daqshekk pajjiżi li mxew l-qudiem sabiex jippruvaw jirrispettaw l-drittijiet tal-bniedem verament eh, brutali li naraw dawn l-IS e kif eh, kif jabbużaw eh, minn nisa jużawhom bħala eh, oġġetti, bħala rigali u ħassra kon naraw daw il-til brutali. Għalek irridu nużaw eh, kull mezza possibli sabiex nizguraw illi neqrdu l-dawn il-grupp. Grazzi ħafna.